Pan Przewodniczący! Good afternoon, I'm sorry for... naf nafsenar tajjeb, niskuza ruħi li ġejt kemxejn tajt, kena pero problema ta' natura proċedurali. Kena talba mill-grupp tal-PPE fuq id-debattitu dwar il-Guantanamo. pero id diskutu dan pala t punt il-seduta istista titkompla u irċevejna talba Mr. Borghezio għal sqarrija personali. Nibdaw bl-sqarrija ta' Sur Borghezio. The floor is yours. Jekkoġba, grazzi President. Ħanaqra littra il-li bat tal-ħodu l-President tal-Parlament Ewropew, Martin Schulz, Sur President, referenza dikirazzjonijiet tijak fil-ftuħ ta' xol ta' nar it-tnejn 20 ta' Mejju fuq. Klim li għatina waqt il-program satirika fuq il t niskuza li li nifsu li li nifsi mal-ministru. Il-persuna weġġat bi klimi, nirtira klimi, speċjalment għaliex ma kienx intenzjoni tiegħi li nweġġa persuna u nista' nifhem li krimi setgħu ġew interpretati bħala offensiva minn persuna b'ġilda ta' ġilda skura u bħala mara wkoll ħassit offiża. Niskuża ruħi jiena xtaqt nattakka lil persuna politikament fuq politika ta' migrazzjoni l maħna ma naqbilx u eh, kwestjoni ta' poligamija li waslet għal ċertu um, uh, mistħija fuq dal parlament u l-grupp tijaj, l grupp tal ifd Grazzi, Sir President. Grazzi, Sir Borghezio. Informakom illi il irċevejt talba me grupp tal-PP ta' tregoli 177 paragrafu 77.1 ta' regoli ta' proċedura sabiex naġġornaw id-dibattitu fuq Guantanamo skeda tal-ħamis minn nofsinar. Xtaqt nkunna fis-sur sala franka x'jaħseb dwar dan. Eh, si. Tal-ħodu, sottomettejt din it-talba fisem il-grupp politiku tiegħi bilan li nirrispettaw il-ftejji madottat minn din il-Kamra